Ek mela il-minuti ġew approvati. Qabel ma naddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna nixtieq ngħidilkom li fil-gallerija hemm delegazzjoni uffiċjali mill-Parlament tal-Afrika t'isfel nilqawkom fostna e, delegati mill-Afrika t'isfel qegħdin hawnhekk biex jieħdu sem fl-14 il-laqa tal-delegazzjoni interparlamentari, delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Afrika t-isfel nilqa li signor Ivan Mali Luis Fabs li hija il-President tal-Assemblea Parlamentarja Repubblika tal-Afrika t-isfel għal-Kummerċ, maħa eh, signor Texi, il-President tal-Komitat tal-Relazzjonijiet Internazzjonali u hemm ħames membri oħrajn mill-Parlament tal-Afrika t'isfel bħalma tafu l-Afrika u l-Ewropa t'isfel u skużawni l-Afrika t'isfel għandhom l-istess valuri għal kooperazzjoni multilaterali drittijiet tal-bniedem. L-Afrika t'isfel mhux biss hija seta uh, reġjonali imma ukoll imsieħeb importanti ħafna li qed jgħinna biex niffaċċaw l-sfidi li qed niffaċċaw minħabba il-kriżi finanzjarja. Aħna konvinti li rridu nsaħħu dialogu u ir-relazzjonijiet u l-kooperazzjoni ta' bejnietna il-żewġ raġuni tagħna jridu jaħdmu flimkien mhux biss biex aħna nsolvu il-kriżi li qegħdin fiha u noħorġu minna permezz ta' strateġija li aħna nfasslu, imma wkoll noħolqu struttura ta' governanza globali li tkun taġi tal kulħadd għal daqstant għal darboħra kollegi u ħbib mill-Afrika t'isfel merħba. il-rapport tas sur Elmar Brock dwar l-aspetti istituzzjonali tal-ħolqien tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Barranija.